Issa qegħdin ftit il-ħin u ftit kontrina bħalissa qegħdin tart, irridu nitkellmu il il-situazzjoni sitwazzjoni wkoll tal-grupp ta' popolazzjoni li hija fil-minoranza, l-ewwel sur Demes Maker fidejk sinjur. Grazzi ħafna, President. Ija, situazzjoni l-qastit mennem għanna Aw San li tirbaħ eh, demokrazija fl-2011 minn Ammar imma koll tiret il- kampi tal-konċentrament ta', ta li għamlu qabila anki iġifiri il-poplu tal-Rohingya l-minoranza mill-82 eh, meta beda dittatorjat Myanmar ħafna minn dawn il-nis li ta' dan il-poplu li kellhom jaħarbu f'pajjiżi eh, eh, ġara dawn in-nies mhux jiġu trattati tajjeb m'għandhomx aċċess il-mediċini għall-ikel dejjem jiġu persekwitati u kalpestati. Eh, ksur ta' dritt tal-bniedem għalhekk aħna rridu nindaħlu. Hemm bżonn li ikun hemm iktar kuxjenza politika nisfidaw lil min ammar fuq l-ola livell tal-Unjoni. Hemm bżonn nitkellmu fuq dawn il-pop, dawn il-poplu eh, ta' minoranza. U l-UNHCR inkomplu nejnuha biex il-sitwazzjoni tar-refuġjati tar-Rohingya nejnuhom. Grazzi, is-Sinjura Hawtala, minuta u nofs. Grazzi ħafna dan l-aħħar snin fil-qasam tal-politika internazzjonali rajna l-Myanmar minn dittatura eh, sar pajjiż demokratiku. Imma il- Parlament Ewropew jistenna dan il-pajjiż il u l-gvern tal-Minamar li jikkonsidra il-rapport dan l-aħħar tal-ġnus maquda dwar il-poplu Rohingya u l-minoranzi oħra li jiexu fil-Minamar. Anki għaw Sanksuċi fl-axħar t tinteressa ruħa b'din il-popolazzjoni tar-Rohingya tajjeb li tagħmel xi ħaġa dwarhom din is-sitwazzjoni edha titfalura il-progress ta' dan il-pajjiż. Ridu insemmu li hemm ħafna pajjiżi tal-punent anki iċ-Ċina li jixtiequ jibdew relazzjonijiet ma eh, li kollhom ukoll ftejimiet ma dan il-pajjiż u tajjeb għalhekk li l-pożizzjoni hu pożizzjoni miftuħa dwar dan il-poplu. Isur Koraw. Grazzi, President. Hawnhekk qed nitkellmu għal darboħra il-minoranza Rohingya. Sena ilu konna u kol votajna rezoluzzjoni favorijom. Imma dispjaċini nejt li l-poplu li l-situazzjoni ta' dan il-poplu mux tal-li ma marxa l-aħjar anzi marru għallar. Isu edin, edin fitriq ta' ġenoċidju f'dan il-pajis tal-Minamar. L-Unjoni Ewropea u jista' jkollha rwol iktar qawwi fil-dialogu mal Myanmar u anki il-pajjiżi tal-viċinat li dejjem qegħdin jifru jirfrutaw dawn ir-rifuġjati il-Digi Echo eh, għamlet ħafna xogħol tajjeb kienem xi 60 miljun li imma issa irridu naraw li naħdmu mal-gvern tal-Minammar biex ibiddel ftit il-politika tiegħu viżavi dan il-poplu. Grazzi, l-onorevoli Kellem, minuta. Signora rappresentantoli, jena nishtiq najt kem napprezza l-prezenza tijak dawn id-dibattiti dwar drittijiet tal-bniedem għalli xija konferma li aħna qed nieħdu dawn l-affarijiet bis-serjetà. Grazzi. Il-minoranza ta' Rohingya hija kas speċjali għaliex dawn għadhom ma ftemux sew huma illa sir diskriminazzjoni kontra tagħhom u jiffaċċaw periklu eżistenzjali ta' kuljum huwa inaċċettabbli li grupp etniku sħiħ mhux rikonoxxut mod uffiċjali fil-pajjiż mhumiex rikonoxxuti bħala ċittadini ta' Myanmar u huma trattati bħalli kik huma żejda. Il-gvern il-ġdid ta' Myanmar iddeċieda illi jagħmel priorità mill-rikonċiljazzjoni nazzjonali u għalhekk aħna nistiednu lill-gvern biex jagħti salvagwardji lil poplu Rohingya sabiex ma jkunx hemm diskriminazzjoni tieqaf l-impunità u tingħata lilhom iċ-ċittadinanza. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Panzeri, minuta. Grazzi, President. Is-sitwazzjoni hija ċara m'hemmx għalfejn noqogħdu nirrepetu l-istess ħaġa, hawnhekk irridu eh, naraw kif sensibu soluzzjoni għal dis sitwazzjoni. Imma m'hemmx biss il-problema tar-Rohingya li jiexu f'sitwazzjoni ħażina ħafna tant wek li jaħarbu lejn il-frontieri tal-Bangladesh imman problemi oħrajn ukoll li rridu niffaċċawhom jiena żort xi kampijiet fil-frontieri bejn it-Tajlandja u l-Myanmar u hemmhekk hemm il-problemi wkoll. Naħseb li hemm bżonn li jsiru xi ftit affarijiet. Pereżempju rridu nagħmlu pressjoni fuq il-gvern tal-ġurnata fil-Myanmar li għaddej minn fażi ta' tranzizzjoni demokratika u ngħidulu li l kondizjoni attwali ta' Rohingya hija inaċċettabbli li qed jgħixu f'kondizzjoni ta' apartheid. Unbat nitlob jekk hux possibbli li l-Unjoni Ewropea eh, timobilizza ruha biex toħloq memorandum ġdid bejna u Tajlandja biex issolvi il-problema ta' ħafna nies li jem eh, ta' nazzjonalità birmana li jiexu fit-Tajlandja u jixtuq jerġaw lura f'pajjiżhom. Grazzi. L-Onorevoli Pat, minuta. Grazzi ħafna President, Signora Mogherini, il-Rohingya jiexu taħt ħafna oppressjoni, sir diskriminazzjoni kontra tagħhom, eh, jaħarbu minn Myanmar ħafna minnhom imutu fit triqthom tfal u nisa imutu għax m'għandhomx xaċċessa kura tas-saħħa, tfal mhux irreġistrati meta jitwildu, ma jistgħux imorru l-iskola u nis m'għandhomx il-libertà tal-moviment. Da kollu jrid jieqaf għall-ewwel darba f'50 sena l Myanmar eh, esperjenza trasferiment paċifiku tal-seta għall-ewwel President mhux militari tal-pajjiż mill-1992 sal Fażi ġdida il-Myanmar t-taħta fadil l-opportunità u l-gvern irid jagħmel sforz il-ġliet irid jieqaf, it-tilwim irrit jiġi solvut permezz ta' negozjati il-minoranza Rohingya tittinata ċittadinanza u l-ordni lokali diskriminatorji fil-stat ta' Rakin iridu jiġu eh, aboliti Eh, rrid ikun hemm ukoll iktar pressjoni fuq il-gvern sabiex jaħdem aktar permezz ta' eh, permezzi bilaterali jew biftejmiet b'xi mod jew ieħor insomma. Grazzi ħafna. L-aħħar awtur l-Onorevoli Verġa. Grazzi, Signora President, għal darboħra qed nitkellmu dwar Rohingya waħda mill-minoranzi mil l-iktar persegwitati fid-dinja miljun ta' eh, persuni li għasandhom il-nazzjonalità Rohingya, kelma li wieħed ma jistax jgħidha fil-Birmania. Uh, Anki għaw Sang Suu Kyi għalet dal-axar l-ambasċaturi illi dija kelma li ma tistax tintuża. Nistaw nifirħu illi Liga Nazzjonali għad-Demokrazija eh, telat fil-gvern imma nafu li hija situazzjoni fraġli. Il-sfida hija enormi l-istruttura ġuridika bazata fuq il-reliġjon u l-etniċità tiġi riveduta l-erba eh, liġijiet u kol mbagħad jessam ħafna aktar violanza kontra l-Islam buddizmu radikali li jitfa' kompli jitfa' l-polvri fuq in-nar aħna qed nittamaw illi l-konferenza simbolika ta' Pong Long jekk se tkun verament inklusiva twassal il-paċi f'dan il-pajjiż lil lin minn din il-kwistjoni urġenti ta' Rohingya. Jekk joġobkom, zommu mal-ħin, però tkellmu bil-mod għaliex inkella ikun impossibbli illi l-interpreti iwaslu il-messaġġ tagħkom. Issa l-Onorevoli Svoboda, minuta. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Rappresentantoli. Grazzi. Għalix il mar għandu gvern immexxi minn persuna li rebħet il-premju Sakharov bħalli kieku kollox sew. Inħossu illi issu dak li kena namlu għamilnieħ Sfortunatament is-sitwazzjoni tar-Rohingja ma marriċ għall-aħjar, anzi sejra l ar Għadhom imċaħda miċ-ċattadinanza għaddej ġenoċidju eh, minnaħa tal-Buddisti. Dawna jiffaċċaw il-mewt ta' kuljum ma jistawx ikollhom iktar minn żewġ titfal sabiex il-grupp etniku tagħhom ma jkomplix jikber, mijiet ta' eluf ħarbu mill-Myanmar minħabba fek. Għalhekk il- l-Europa għandha tajt moċċar li trattament bħal dan ta' grupp etniku huwa inaċċettabbli u ma jistax ikun ittollerat. Il-ġenoċidju mhux se jibqa' tollerat u traffikar lanqas. Grazzi ħafna l-Onorevoli Gomes. Minuta. Il-gvern ċivili l-ġdid f'Myanmar wara l-elezzjonijiet demokratiċi jiena kelli privileġġ illi nkun parti mid-delegazzjoni ta' osservaturi ta' dan il-Parlament għallu li kien waslet għall ħolqien ta' demokrazija f'dan il-pajjiż li għal daqstant kienet se twassal għal paċi imma il-ġlied għadu għaddej ġlied kontra il-minoranzi Din dawn il-minoranzi għandhom ikunu inklużi. Irridu niżguraw li l-mexxejja kollha tal-forzi buddisti nazzjonalisti illi ehm, jiżiraw l-mibeda u xenofobija irridu jitresqu qudiem il-qorti anki għawn San Suu Kyi għanda responsabilta għalix ija wara kollox membru ta' dan il-gvern. Aħna irridu nitkellmu b'mod ċar sabiex inħarsu u niproteġu ir-Rohingya, irridu nifaċilitaw l-aċċess tal-organizzazzjonijiet internazzjonali fl-istat ta' Rakhine. U ma nistawx nibqaw ninsistu biss mal-gvern tal-Birmania imma anki ma' pajjiżi oħrajn daw kollha illi għamlu diskriminazzjoni kontra ir-Rohingya irridu uh, eh, um, jiġu kritikati mill-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli Marias, jina nappoġġa il-rizoluzzjoni konġunta illi firmaġ flimkien ma' kollegi oħrajn il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil mianmar hija xi ħaġa ta' kuljum bil-forza u persekuzzjoni li qiegħda tintuża ta' kuljum kontra il-minoranza Rohingya il-erda tal-proprjetà tagħhom tal-post fejn huma jitolbu arresti tal-massa, restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-moviment tagħhom dawn saru affarijiet illi huma ta' kuljum fil-Myanmar hemm ħafna persuni spostati illi jgħixu fil-kampijiet jew inkella f'pajjiżi oħrajn m'għandhomx aċċess eh, xira għall assistenza umanitarja kif dina teżisti f'dawn il-pajjiżi. din eh, eh, siru nies li jiexu fuq id-dajjes, ifittxu, imorru bil-bandall l-oħra, ifittxu post fejn jistaw jiexu bil-kwiet il-Myanmar għanda taċċetta il-tħul ta' assistenti tal nies li jgħatu eh, għajnuna umanitarja kullimkien fil-pajis. L-Onorevoli Marinjo Pinto għal-minuta. Signora President, Signora Rappresentant Oli, il-traġedja tal-refugġati Rohingya fil-Myanmar edha tasal f'tal is-sitwazzjoni li il koll nħossuna eh, eh, mqanqla fil kuxenza tagħna etika u politika. Ir-Rohingya huma persegwitati, oppressi mill-awtoritajiet fil-Birmania li laqas isuhom bħala ċittadini nazzjonali ħafna minn dawn il-nies iridu jitilqu minn dan il-pajjiż tagħhom stess illi eh, eh, f'sitwazzjoni prekarji nisa tfal u eh, irġiel ukoll jaqgħu fidejn il-traffikanti u jsibu ruhom sitwazzjoni ħażina ħafna, ħafna minnhom jinqatlu. U il- Eh, l-Islamofobija edha tissaħħaħ fl-Ewropa imma f'dan il-moment huwa importanti li l-awtoritajiet Ewropej jieħdu inizjattivi konkreti sabiex jikkonvinċu il-gvern ta' Myanmar eh, dwar il-fatt li hemm iktar vantaġġi jekk wieħed jirrispetta id-drittijiet tal-komunità Rohingya milli jekk jieku ikasbar id-drittijiet ta' dawn. L-Onorevoli Tarabella minuta, Sur President, ftit iktar minn sena ilu, Aħna konna diġa qed nitkellmu hawnhekk fil-Parlament fuq is-sitwazzjoni diżastruża ta' Rohingya b'mod partikolari fil- fix-xlok tal-pajjiż madwar 100.000 persuna ta' Rohingya illi qegħdin jiexu issa fil-kampijiet il- il- delegazzjoni tal-Nazzjoni Uniti marret fil-Birmania u marawx li sar xi progress issa wara li hemm gvern demokratiku jmexxi il-Birmania. Il-Nazzjoni Uniti ħareġ rapport kritiku ħafna u anke fuq il-persekuzzjoni eh, dwar il-persekuzzjoni li huma vittmi ta' Rohingya fil- xlok tal-pajjiż eh, hemm ħafna minnhom dawn miġburin u hemm bżonn li s-sitwazzjoni tagħhom titjieb il-Birmania għadha ma tirrikonoxxix il-nazzjonalità tagħhom għalhekk m'għandhomx ċittadinanza u għadmir tagħna li nagħmlu pressjoni fuq il-gvern tal-Birmania eh, li sabiex dawn id-drittijiet tar-Rohingya jkunu rispettati u hemm bżonn ukoll ikollna memorandum fuq il-persuni spostati eh, mill-Birmania. Grazzi. Proċedura catch the eye għanna zewċ membri l-Onorevoli Pospisel l-ewel. Onorevoli Pospisel. Grazzi ħafna, President. Jena inni nitkellem fuq dan is-suġġett anke ftit ta' xurilu tkellim dan meta kon qed niddiskutu l-kundizzjoni tliexu fihom il-minoranza Rohingya. So sfortunatament is-sitwazzjonijiet ma is-sitwazzjoni ma marritx għall-aħjar il-Rohingya huma imċaħda miċ-ċittadinanza tagħhom. Huma imċaħda mill-kura tas-saħħa U din hija situazzjoni tassew taqsim il-qalb għaliex persuna li rebħet il-Premju Nobel hija eh, parzjalment responsabbli għal hija parti mill-gvern tal-ġurnata u s-sitwazzjoni ta' dawn il-minor ta' din il-minoranza ma marriċ għall-aħjar għalhekk issa rridu naddottaw riżoluzzjoni oħra u nitolbu l gvern demokratiku tal-pajjiż inkluża s sinjura Aung San Suu Kyi biex tagħmel xi ħaġa dwar din is-sitwazzjoni intollerabbli kellha ma nistgħux nibqgħu ngħidu li dan eh, id demokrazija fih dal tal-pajjiż. Grazzi ħafna għaw ħafna storbju fil-kamra jekk joġobkom sibu postkom u eh, tamlu ħoss. Eh, L-Onorevoli Kukan, l-aħħar kellim. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Rappresentantoli. Aħna kemm il-darba il-ajna il-trasformazzjoni illi da isseħ fil-Myanmar jena nittama illi bekk is-sitwazzjoni ta' ċittadini kollha ta' dal-pajjiż se titjieb B'dan il-mod aħna Irridu nħarsu kol lejn is-sitwazzjoni tal-minoranzi. Il-persekuzzjoni tal-Rohingya fil-Myanmar hija għandha storja twila. Hemm persuni spostati internament mill-komunità Rohingya u anki ħafna nies perseguitati bid-drittijiet tagħhom imkasbra u tisir diskriminazzjoni kontra tagħhom din il-minoranza hija waħda mill-aktar minoranzi l-aktar perseguitati fid-dinja il-gvern tal-Myanmar irrid jirrispetta id-drittijiet tal-persuni li jagħmlu parti minn din il-minoranza u din dan japplika wkoll għal pajjiżi fil-viċinat. Il-pajjiżi ġirien li fejn hemm ħafna refuġati Rohingya hemm bżonn li jipproteġu il-dawn in-nies. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Kukan Din hija storja twila u issa nistiednu l-Sinjura Mogherini tajdinna jekk hemm soluzzjoni. Jekk joġobkom, żommu eh, l-kwit u isimgħu lill sinjura Rappreżentant Oli. Jiena rajt right, li dak kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu jafu li l-Unjoni Ewropea għandha rwol speċjali fil-Myanmar l-ewwel net għaliex aħna osservaturi internazzjonali għal ftehim nazzjonali tal-waqfin mill-ġlied u dan jagħtina responsabilità speċjali u rwol speċjali wkoll u dan jkopri ħafna aspetti differenti, aħna għanna bħalissa opportunità storika permezz ta' dan il-gvern l-ġdid u naħdmu magħhom f'ħafna oqsma differenti mitnaqis tal-faqar, l-immigrazzjoni u kol anki dwar il-situazzjoni tal-minoranza Rohingya. Jiena se niltaqa' il-ġimgħa d-dieħla il-President tal-Myanmar fil-waqt is-summit tal-Azem u eh, anke ħafna nies oħrajn mir-reġjun għalhekk dana se jkun parti mill-impenn tagħna biex naħdmu aktar magħhom. Is-sitwazzjoni fl-istat Rakhine fejn jgħixu ir-Roginje eh, dejjem domina dialogu politiku tagħna mal-Myanmar anki laqa li kellina mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin fis-sena li għaddiet fuq id dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Myanmar fuq drittijiet tal-bniedem il-sur Labrinidis li qiegħed maħna hawnhekk illum żar l-istat ta' Rakine biex jara kif in is-sitwazzjoni u jagħti suġġerimenti għal kif jistgħu jittiebu il-drittijiet tal-bniedem. Aħna ressaqna ħafna riżoluzzjonijiet fuq is-sitwazzjoni tal- drittijiet tal bnedem fil-Myanmar, fil-Konsil ta' drittijiet tal bnedem u n-Nazzjonijiet Uniti. Jiena nixtieq Nirringrazzja l kollegi illi semew il-fatt illi l-Unjoni Ewropea mhux biss kienet interlokutur politiku ewlieni imma anki donatur ewlieni ta' assistenza umanitarja lir rowinga fil-2016 aktar minn 7 miljun euro jiġifieri 68% ta' l-envelop umanitarju tal-Myanmar se jintbagħat l-istat tal-Akine qed naħdmu fuq attivitajiet ta' kooperazzjoni mal-gvern biex nejnu l-komunitajiet Rohingya natu appoċ għal eh, l-edukazzjoni għat-tfal u l-eradikazzjoni tal-faqar f'dak il-pajis. Eh, il-gvern tal-Myanmar jaf kemm serja s-situazzjoni u aħna qed niżguraw illi huma jibqgħu iżommu sot ma l-impenn li ħadu biex itejbu s-sitwazzjoni. Aung San Suu Kyi qiegħda wkoll taħdem biex tinsab soluzzjoni dejjema għaż żewġ komunitajiet tmexxi komitat li jrid iġib paċi u stabilità fil-reġjun eh, beda proċess ħieħ biex propju jindirizzaw eh, il-problemi ta' Rohingya minoranzi oħrajn, imma dan kollu jirrikjedi il-ħin u barra minnek irridu nkomplu aħna minnaħa tagħna nagħtuhom l-appoġġ. Aħna qegħdin insaħħu l-impentana mal-Myanmar biex insolvu din is-sitwazzjoni skont l-istrateġija u l-komunikazzjoni konġunta li adottajna fil-bidu ta' ġunju u l-konklużjonijiet tal-Kunsill il ministri tal-Affarijiet Barranin adottaw ftit ġimgħat ilu. Aħna qegħdin inħeġġu lil gvern biex iniedi pjantazzjoni kredibbli biex jabolixxi diskriminazzjoni kollha u l-ispostamenti u jwassal għal żvilupp inklusiv. Mhux se jkun hemm paċi stabbli u ġenwina fil-Myanmar jekk ma jkunx hemm rikonċiljazzjoni ġenwina f'dan il-pajjiż. U jiena rrid ngħid li dan il-proċess ta' rikonċiljazzjoni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 Mela, għaw seba mozzjonijiet ta' rizoluzzjonijiet li intbatu, insta nistaw nalqu id-diskussjoni.